Madame la Présidente. Il-President. Kollegi. jekk joġobkom, sibu postkom malar kem jista' jkun. Għax se nibdew. Nġbet l-attenzjoni ta'kom illi aħna se nibdew l-ewwel qabel kollox b'votazzjoni nominali għal daqstant sibu postkom. Mela, l-agenda tagħna tal-lum titlob illi aħna nivvotaw bi proċedura uh, simplifikata fuq ftejjin bil komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar kooperazzjoni fit traġija ta' sikurezza tal-avjazzjoni ċivili. Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Le vote est ouvert. Votazzjoni miftuħa. voté? Kolħat vota? Tiklu! Votazzjoni maluqa. Għaddit. L'ordre du jour rappelle le vote selon... Issa, skont proċedura semplifikata nivvataw fuq il-rapport ta' Signora Wallace fuq il-sistema komuni għal-kummerċ fuq flowval bumin u l-aktal bumin. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Tul moda vot. Kulħadd ivvota? Votazzjoni a. Għaddit. L-ordre du jour. L-agenda titlob issa illi nivotaw ukoll permezz ta' proċedura semplifikata fuq is-sistema komunità ta' stazzjoni applikabbli għal mergers, divizjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' isħmali konċerna kumpaniji tal-istati membri differenti. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nivotaw fuq il-rapport ta' Sur Botopoulos fuq il-sistema lingwistika applikabli għal appelli kontra deċiżjonijiet ta' Tribunal ta' Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport ta' Sur Belda dwar il-kummerċ u relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport ta' Sinjura McGuinness fuq il-politika komuni għall-agrikoltura u sikurezza dinjija tal-ikel. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport ta' Sinjura Grabowska dwar perspettivi għall-iżvilupp ta' dialogu ċivili fil-qafas ta' Trattat ta' Lisbona. Sur Pizle, tixtieq titkellem? Grazzi ħafna, Signora President. Eh, qed ikonna ħafna votazzjonijiet nominali li eh, eh, ma tenċi ħaġa idea tajba għaliex il-magna tiegħi miex qed taħdem. U għalek jek joġbok hu nota li jena qed vota favur da kollu illi votajna fuq bħalissa u jek joġbok ibat li technician. Iva, jek joġbok